waslu fil-fazi finali tagħhom u jridu għandhom ikunu konklużi minn issa sa tmiem is-sena. Thank you. Grazie ħafna, Signora Harker, bla dubita xej għandek mistoqsija supplementari. Grazzi, President, grazzi, Konsil għat-tweġiba. Jena kontenta ħafna illi tajt li tistaw naslu għal-konklużjoni qabel ma tispiċċa din is-sena jiena l-figur li għandi dewma 16 il-pajis li ratifikaw sissa tista' il-Konsilja li se jkun l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea jekk bħala Unjoni Ewropea tirrattifika din il-konvenzjoni. Hemm artikli differenti fil-konvenzjoni stess artikli li referu għalli ikollhom post fej għodu raġonevoli u dritt li jiexu b'mod indipendenti. X'taħseb l-impatt ikun? Imma il domanda tiegħi x'ikun l-impatt jekk l-Unjoni Ewropea tirratifika l-Konvenzjoni għal f'dawk il-pajjiż li għadhom ma rratifikawx. Grazzi. Ministru. Allora, qed nitkellem dwar 13 il-stat membru illi ratifikaw il-konvenzjoni. Nista' ngħidilkom min kienu? L-Awstrija, il-Belġu, Repubblika Ċeka, Danimarka, l-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, l-Portugal, Slovenja, Spanja, Svezja, Renju Unit u Franza irratifikaw din il-konvenzjoni. Mela x'inhi situazzjoni preżenti qed eh, nistennew ftehim fuq dan il-kodiċi ta' kondotta bejn l-Istati membri u l kummissjoni qabel ma jiġi preżentat l-istrument ta' konferma formali li mbagħad jikkompleta r-ratifika tal-Unjoni Ewropea tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità x'se jkunu staw jkunu il fazijiet li jmiss la darba jintem il-proċess ta' ratifika l-Konsell jista' jiġi lura l-kwistjoni ta' eh, toolbox kaxa tal lodda għal eh, promozzjoni attiva ta' persuni b'disabilità ideja li qablu maħħa ħafna stati membri dan ix-xogħol qed issir ukoll qed eh, il-Komissjoni qed taħdem ukoll fuq strateġija fuq l-2010-2020 għal dawn il-persuni b'diżabilità u din l-istrateġija se jkun hemm pjantazzjoni għal xar snin li ġejjin bilan illi negarantixxu l drittijiet ta' persuni b'diżabilità, drittijiet u libertajiet għal dawn il-persuni. Grazzi għaw żewġ mistoqsijiet oħra supplementari naħduhom flimkien u mbagħad nitolbok Ministru li fl flimkien. Is-Sur Zemka l-ewwel, is-Sinjura Zemka, skużawni. Is-Sur Zemka l-ewwel, skużawni. Grazzi. Nixtieq namel din il-mistoqsija lill-Ministru dina kwistjoni speċjalment importanti għaliex najt li bħalissa situazzjoni hija ħażina ħafna minn 27 stati membri hemm 13 li ratifikaw imma qed osservaw li l-maġġoranza għadhom ma ratifikawx u għalhekk qed nistaqsi. Identifikajna x'inhu ma raġunijiet illi nofs il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għadhom ma ratifikawx din il-konvenzjoni, grazzi, issa is-Sinjura Blinken. Grazzi ħafna, Ministru nixtieq nirringrazzjak tal-tweġiba li tajt. U ninteressa ninkun naf għaliex l-istati membri mhumiex qed jaslu biex jirratifikaw din il-konvenzjoni. Forsi jibżaw mir responsabilitajiet li huma involuti meta jirratifikaw din il-konvenzjoni. Għal dak li għandu xaqsa ma' drittijiet igwali għal persuni b'disabilità meta nqablu ma' persuni oħra tal-pubbliku eħtiċ naħsbu fil-li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni, xi progress qed isir dwar dan. U nixtieq nkun nafu ukoll kif qed jiżviluppa x-xogħol fl-Stati membri u jekk nistgħu nħaffu daqsxejn din il-proċess. Alors les travaux évidemment Xol eh, qed isir ovvjament fl-istati membri individwali imma permettu li ngħid ukoll illi aħna forsi nistaw nkunu xettiċi fir-rigward tal- kemm qed idumu l-istati membri biex jirratifikaw din il-konvenzjoni għaliex huwa veru illi 13-il stat membru irratifikaw ma naħsibx illi hemm raġunijiet partikolari għal dan. Naħseb illi il-mod kif l-istati membri individwali jirratifikaw il-proċessi li jsegwu jista' jkunu differenti minn stat membru wieħed għall ieħor Jiena mhux qed nistaħba wara dan l-argument irrid ngħidilkom ukoll illi fuq dan is-suġġett bħal fuq suġġetti oħrajn din e, e, e, hemm is-sovranità nazzjonali ġifiri huma l-istati membri li jiddeċidu kif javanzaw fil-proċess tar ratifika nistaw najdu Iva jistaw weħaffu iktar li l-istati membri jistaw jaħdmu ħafna iktar flimkien imma fuq ċerqat ta' eh, kwistjonijiet din hija kwistjoni biss ta' sovranità nazzjonali. Grazzi Ministru, issa ngħaddu għal mistoqsija li jmiss li mamula Missur Mitchell illi issa qed jirrab rappresentaħ s sinjura McGuinness u dak li għandu xaqsa ma' trattament tal-epilessija. Ministru? Allo, Madame la Presidente, cher... Euh, Signora President, Eżis kollegi, l għunetina nishtiq nir-ringrazzja għal volja mux iħata unnek l-membru parlamentari li għat jgħamil din il-mistoqsija għall-interess li jieħu f'dan is-suġġett il-mart ta' dan it-tip mart tal-moħ mux eh, psikjatriku bħal per eżempju l-epilessija u ma ta' tħassib kbir eh, għal u jolqtu ħafna mit-ċittadini tagħna skont l-artiklu 168 tal-trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea fuq il-prevenzjoni u fuq is-saħħa pubblika, l-approċ tal-Unjoni Ewropea huwa orizzontali u eh, jiġielet kontra l-istigma u diskriminazzjoni kontra dawn il-persuni illi ibatu eh, minn dan it-tip ta' mart. F'dan Għalhekk il-Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu fil-ġlieda kontra l-istigmatizzazzjoni u eh, l-esklużjoni ta' dawn il-persuni stiden stieden l-istati membri biex jagħtu attenzjoni partikolari għall-impatt tal-problemi marbuta ma' din l-istigmatizzazzjoni u diskriminazzjoni eh, ta' persuni ta' età u biex jaraw illi dawn il-problemi jkunu rikonoxxuti u jagħtuhom attenzjoni partikolari sabiex ikun hemm tnaqqis ta' riskju ta' esklużjoni soċjali għal dawn il-persuni fil-konklużjonijiet ta' 3 ta' Ġunju 2005 fuq azzjoni komunitarja fil-qasam ta' saħħa mentali, il-Konsil stiden l-Istati membri biex jimplementa dikjarazzjoni u l-pjan ta' azzjoni adottata mill-Konferenza Ministerjali Ewropea tal-Organizzazzjoni Dinjija tas saħħa fuq is-saħħa mentali li saret Helsinki f'Jannar tal-2005. Fl-ħarnet, il-Kunsill impenja ruħu b'mod partikolari fil-ġlida kontra Marta oħra f'din il-kategorija. Jiġifieri il-marda tal-Alzheimer's f'dan il-kontest irrid eh, nikwota l-konklużjonijiet tal-2008 għal fir rigward ta' din il-marda tal-Alzheimer's u bil-konklużjonijiet ta' 3 ta' Deċembru 2009 fuq riċerka li qed issir fl-Ewropa illi tkopri wkoll it-tnedija ta' inizjattiva pilota uh, dedikata għal mart neurodegenerattiv, mod partikolari il-marda tal-Alzheimer. Grazzi ħafna, Sinner McGuinness. Grazzi President u grazzi Konsil għal risposta u kol naddi l-apprezzament tijak l-Gamichel, il-kollega tijaj. Tista tajdina daqxej realtà fil-stati membri differenti għax il-trattament li tirċivi jiddependi fej teħx u hemm problema serja għannu għas ta' neurologi fi ċerti stati membri. Tista' wkoll tindirizza l-implikazzjonijiet għal pakket ta' kura ta' fis-saħħa minn pajjiż għal liħor għax meta ma jiġux trattati il-poplu il-persuni jisofru ħafna iżjed milli kieku jirċivu trattament u għaffat illi fil-pajjiżi differenti em, eh, kura differenti. Grazzi ħafna, Ministru. naħseb li għandek raġun f'dak li għat fuq eh, il-kwalità tal-kura li tinata fl-istati membri għadna l-bot ħafna minn armonizzazzjoni fuq livell ta' kwalità fl-istati membri dan huwa dovut ukoll għal fatt illi fil-qasam tas saħħa il-prerogattivi tal-Unjoni Ewropea huma żar fil-waqt il-prerogattivi nazzjonali huma ħafna iktar qawwija. Għandek raġun ukoll semmi il-pakket transkonfinali għaliex dan huwa element illi jista uh, jgħinu jgħati daqatit um, fil-żieda fil, żida fil level ta' kwalità l-presidenza belġjana, l-Konsil jgħati jaħdem fuq dan il-negozjati bilan illi jgħarreb kem jista' jkun il-perspettivi u l-opinjonijiet sabiex ikun ftejjin fit-tieni qari ta' dan il-pakket marbut mal-kura transkonfinali il-żmien huwa qasir, però aħna rridu li nikkonkludu qabel l-aħħar ta' Deċembru. Grazzi. M'għandix mistoqsijiet supplementari fuq dan il-punt ma mela nimxu l-qoddim fuq il-mistoqsija li jmiss Missur Kelly marbuta mal-koordinazzjoni tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea f'Cancun. Signora Presidente. sis President, kollegi, il-Kunsil waqt il- Seduta, seduta tal-14 ta' ottubru adotta konklużjonijiet fuq il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-konferenza f'Cancun dwar it-tibdil fil-klima u l-kontest dinji fuq il-protezzjoni tal-klima irrid jiġi eżaminat. Bbażi ta' dan it-test il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru li eh, se jsir il-ġimgħa d 18 u 19 ta' Ottubru se jistabilixi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għal din il-16 il-konferenza tal-partijiet tal-konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq il-bidla fil-klima. Din il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea tinkludi l-aspetti l-iktar importanti għal din il-konferenza riżultati il-kondizjonijiet ta' tkomplija eh, tal-protokoll ta' Kyoto, progressi li rridu jintlaħqu u anki il-roadmap ta' Bali, l-attenuazzjoni, adattament, l-aspetti ta' teknoloġija, l-foresti u l-finanzjament ta' dawn l-aspetti kollha l konsill sforza ruħu biex joħroġ pożizzjoni ċara u pożizzjoni li tista' tiġi ikkomunikata b'mod ċira u tista' tkun mifhuma sabiex inwaslu messaġġ ċar l-imsieħba Batana internazzjonali kif għadu kif qal il-Kunsill l-Unjoni Ewropea tittama li l-laqa ta' Cancun se tippermettilna illi nieħdu essenzjela ta' deċiżjonijiet bilanċjati sabiex ikun hemm bat reġim internazzjonali għal ħarsin tal-klima wara l-2012 posta laqat u kontatti bilaterali se jsiru qabel il-laqa ta' Cancun u eh, f'dak il-moment aħna kunu nistgħu nispjegaw il-pożizzjoni tagħna mbagħad waqt il-konferenza dawn il-pożizzjonijiet se jiġu ċarati jekk ikun hemm bżonn waqt il-laqgħa ta' koordinazzjoni li l-Unjoni Ewropea eh, ikolla u żomm kull darba fil-post, ovvjament aħna qegħdin norbtu fuq l-istituzzjonijiet kollha biex jikontribwixxu għal ċarezza tal-pożizzjoni tagħna biex kemm jista' jkun nwasslu dejjem l-istess messaġġ fil-kuntatti kollha tagħna esterni. Thank you very much, Mr. Grazzi ħafna, Sur Kellis. Grazzi, Sinjura President. Grazzi, Sur Ministru. Napprezza t-weġiba tiegħek u naħseb li importanti ħafna li li konna impatt pożittiv f'Kankun. U mhux bħalma ġara sfortunatament f'Kopenhagen Nixtieq mistoqsija supplementari fil-kuntest naħseb li pajjiżi oħrajn li wara l-esperjenza ta' Copenhagen kemm intom fiduċużi li ħans konna eh, ftejm fuq affarijiet vinkolanti għax inkella missir nexxinna nitrattaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Jekk jogħġbok. Alors, ikolli najt li huwa veru il-progress f'Kankun mhux se jkun faċli għaxem hemm eh, hemm ħafna pessimizmu, raġuni waħda hija l-kriżi ekonomika li tolqot l-Unjoni Ewropea imma anke ħafna pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea u li għaldastant eh, l-rida tajba u l-istennijiet f'dak li għandu xaqsamma investimenti, ecc. nizlu il-refjut ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jaċċettaw impenji vinkolanti u fl-aħħar ukoll eh, il-falliment il naħa tal-Istati Uniti li joħorġu uh, eh, ċara fuq dan is-suġġett l-Unjoni Ewropea żammet il-pożizzjoni li kellha u li ħadet f'Copenhagen Naħseb li rridu noqogħdu attenti bil-mod kif aħna llum eh, nimpenjaw ruħna biex eh, ma, ma, ma, ma norbtux idejna fir-rigward tal-pożizzjonijiet li aħna nistgħu nieħdu f'kanku minn hawn xahar ieħor. Hemm ħafna talbi tal-mistoqsijiet supplementari nista' naċċetta tnejn biss biex bekk nirrifletti l-ordni ta' kif irċevejthom u l-bilanċ politiku u naċċetta l-Sinjura Tikaw u s-Sur Obermajer. L-ewwel sinjura Tikaw. Grazzi, Sinjura President, Ministru, nixtieq nistaqsik. Jekk et bassarx li jkun hemm rabtiet tal-miri fuq tibdil fil-klima, tal-preżempju tnaqqis ta' tniġis, mal-lanijiet ta' żvilupp tal-millenju. Huwa minnu li hemm pajjiżi li jiżviluppaw li jemnu li huwa wisq għali jom li jaddu għal perċentwal ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. Dan ovvjament jista' jkattar l impjiegi ġodda u ekonomija sostenibbli. U għalhekk qed basru li jkun hemm rabta bejn l-MDGs l-għaniet ta' żvilupp tal-millennium? Mr. Robert Mayer. Grazzi, Signora President, f'Copenhagen. Anki pajizi li t bħal per eżempju l-Indija u l-Brazil zammu huma l-blok tal tal-G77. Irridu naraw li kunem ġustizja u eh, ugwaljanza u rajna li ma kienx hemm deċiżjonijiet bħal dawn u laqas ħanis kunem f'Kankun u għalhekk irridu naraw li nintervjenu minn qabel biex nivetaw li dan iseħħ u kif nistgħu ikollna rwol fuq Rwol ta' broker onest. Naħseb illi Iva għandek raġuni ma l-Unjoni rrid ikollha tbiddel l-istrateġija tagħha minn dik li ħadet u li użat f'Copenhagen. L-Unjoni Ewropea titkellem ma' gruppi ta' pajjiżi illi għandhom opinjoni differenti minn tagħna wa vera li l-bidla fil-klima l-għanijiet tal-millenju hemm e- e- rabta, rabta ċara imma fis snin li ġejjin, fi snin li ma nistawx nistennew u nitolbu l-istess uh, sforzi eh, minn mill pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif wieħed jista' jistenna mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw. L-Unjoni qiegħda tikkontribwixxi ħafna għal eh, fast start li huwa mezz kif jgħin il dan pajjiżi li qed jiżviluppaw dawn huma l-pajjiżi li m'għandhomx il-mezzi biex innaqsu l-emissjonijiet hemm bżonn illi ikun hemm dialogu u l-mezzi xirqa u flimkien se jippermettuna biex ikollna riflessjoni iktar eh, fil-font u stenijiet iktar realistiċi dwar il-tnaqis tal-gassijiet b'effett serra. Thank you. We will now Grazie, sanaddu għal mistoqsija li miss li ġejja missur Papa Nikolaw u hija fuq il-programm tal-presidenza u fuq eh, minn jitlaq qabel mill-iskola. Signora President, eżis kollegi, il-presidenza tati importanza kbira biex għalix titkompli fuq il-ħidma li bdew presidenti ta' qabel bit-tisħiħ tal-kooperazzjoni Ewropea fuq dak li għandu x'jaqsam ma' l-edukazzjoni u tagħti importanza kbira għal eh, kompetenzi li huma importanti ħafna għalhekk hija qiegħda tkompli taħdem fuq il-konklużjonijiet tal Kunsill Ewropew ta' Marzu ta' din is-sena illi saħqu fuq l-importanza illi aħna innaqsu il-numru ta' zazax illi jitilqu kmini mill-iskola. U li li naqsuhom b'10% minn issa sal-2020 kien hemm seminar fuq livell ministerjali illi kien organizzat fil-bidu ta' Lulju li għadda eh, dan is-seminar flimkien mal-laqa tal-Diretturi Ġenerali tal-Edukazzjoni Obbligatorja eh, ġew diskussi propju l-importanza ta' eh, li iż-żazax jiksbu l-kompetenzi bażiċi bħal-muma li jitalmu l-lingwa tagħhom, xjenzi, etc. sabiex dawn kemm jista' jkun ma jitilqux ma jaqfux jistudjaw qabel iż-żmien. Kien hemm konklużjonijiet ukoll dwar l-importanza biex aħna nollu il-livell ta' kompetenzi bażiċi fil-qasam tal- ehm, tal-edukazzjoni, diskussjonijiet fil-Konsell fuq dan il-konklużjonijiet għadhom għaddejjin imma il-Presidenza trid li tpoġġi fuq l-aġenda tal-Kunsell ta' Novembru li ġej Mod iktar ġenerali, il-Kunsell qed jistenna proposta ta' rakkomandazzjoni li l-Kummissjoni għandha tippreżenta f'qasir żmien fir-rigward ta' tluq bikri mill-iskola fl-Ewropa eh, l isforzi se jkomplu se jkunu intensifikati fuq livell nazzjonali sabiex progressivament innaqsu il-perċentwali ta' zaza li jitilqu mill-iskola kmini minn issa sal-2020 skont il-miri eh, illi ġew stabiliti mill-Kunsill Ewropew. Ngħidilkom ukoll illi il-Sena Ewropea kontra l-esklużjoni u l-faqar fil-28 ta' settembru ġiet organizzata konferenza ejja inkisru il-ċirku vizzjuż tal-inugwaljanza permezz tal-inklużjoni soċjali il rizultat ta' din il-konferenza se jkunu l-bazi ta' diskussjoni li se ssir waqt il-Konsil tal-Edukazzjoni fil-19 ta' Novembru. Grazzi sur Papa Nikolaw, sandek mistoqsija supplementari. Grazzi, xtaqt nirringrazzja l-Ministru għat tweġiba li tani u bħala mistoqsija nishtiq nistaqsija il tfal li jitilqu kmini mill-iskola x'jiġri wara jiġu marġanalizzati, jiġu esklużi mis-soċjetà, jew inkella jidħlu f'impik tal-isnajja pereżempju biex bekk ikollhom għajxin deċenti. Ma nafx jekk għandkomx data bħala min-naħa tal-Kunsill fuq dan is-suġġett u jekk il-Kummissjoni kienieċ mitluba li ikolla pjan sabiex naraw fejn hemm bikri fejn qed iseħħ sabiex bekk nkunu nistgħu napplikaw il-politiki tagħna aħjar fil-ġejjieni. Allora, xieħ kollegi. Eżis kollegi, l-inizjattiva hija eċċellenti u eh, kontatti bejn il-ministri u l-diretturi ġenerali tal-edukazzjoni juru kemm is-sitwazzjonijiet minn pajjiż eh, għall-ieħor huma differenti ħafna għaliex hemm programmi li huma preċiżi ħafna, selettivi ħafna f'xuħut mill-pajjiżi biex jevitaw illi dawk illi jitilqu kmini mill-iskola jispiċċaw marġinati. Imma dan kollu jirrikjedi l-ħin għaliex biex wieħed jeżammina s-sitwazzjoni f-27 stat membru mhix xi ħaġa faċli li ssir il-xogħol beda fuq eh, waqt il-presidenza belġana imma l presidenza li jmiss dik Ungeriża pereżempju żgur li se jkun se toħroġ babbozz ta' rakkomandazzjonijiet mhux biss biex innaqsu eh, l-ammont ta' zazah jew ta' tfalijiet il kmieni mill-iskola imma anki biex naraw eżattament x'inhi s-sitwazzjoni f'dawn il-27 stat membru u xieġri minnom dawn iż-żazax meta jkunu emarġinati u li ma, ma jirġawx jitħlu per eżempju f'sistema ta' talim fuq livell iktar tekniku. Għandi żewġ mistoqsijiet supplementari mis-Sinjura Blinkeviċuta u mis-Sinjura Tikaw. L-ewwel is-Sinjura Blinkeviċuta, kieġob. Uh,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 minħabba il deċiżjoni li ġiet adottata fil-Parlament Ewropew, deċiżjoni importanti fir rigward il-ġlida kontra l-faqar u il-livelli minimi taħsbu li ġlida kontra l-faqar hija mod kif forsi nistgħu trattaw din il-kwistjoni, Sinjura Tikaw. Grazzi, Signora President, Ministru. Sfortunatament ir-rata ta' tluq bikri mill-iskola huwa ta' 19% fl-Unjoni Ewropea u 40% fil-pajjiżi bħal Portugal. Il-kriżi u anki nuqqas il-kriżi qed ikoll impatt fuq ir-riżorsi tal-popolazzjoni u anki l luq tal-iskejjel, speċjalment fiż-żoni rurali. Meta nitkellmu dwar l-edukazzjoni, nitkellmu dwar il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea u sur Ministru fid din is-sena tal-ġlida kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali jiena nixtieq nistaqsik li tagħmel miri obbligatorji għal tnaqqis ta' tluq bikri mill-iskola. Il-Ministru. Irrit ngħid li jiena naqbel ma dawk li qalu żewġ kelliema illi jorbtu it-tluq bikri mill-iskola mal-faqar u mal-esklużjoni soċjali. Din hija xi ħaġa ovvja illi għat ta' tfal minħabba l-istatus tal-familja tagħhom, minħabba il-qada finanzjarja tal-ġenituri tagħhom, ma tantx huma eh, eh, mejjuna u ovvjament il-kriżi ekonomika komplet iżżid il-peace il-Kommissjoni femita din u anki l-Konsil għalli xaħna fl-imkien adottajna din l-istrateġija l-2020 illi taqqat fl-imkien l-izvilupp ekonomiku il-kwalità tat-talim fl-imkien mal-ġlieda kontra il-faqar. Dan kollu naqduh fl-imkien li eh, jipermettina natu tweġiba korrenti. Issa dwar il-ħiliet bażiċi għaliex eh, din dawn ma konklużjonijiet li l-Presidenza se, se tressa għall-adozzjoni nishtiq fakalkom xinuma l-għanuma l-implementazzjoni ta' strategija nazjonali għal titjib tal-prestazzjoni ta' zazax fil-qari, matematika, xjenza, ecc. kif kontet najdilkom qabel, imma anki analizi tal-istrategiji attwali li għedin jitħadmu fuq livell nazjonali sabiex ikonna eh, informazzjoni li umbat tista tkun il-bazi għad deċiżjonijiet li aħna nieħdu mbagħad noħol u proġetti pilota eh, mal-istati membri li jixtiequ u maħsuba propju biex eh, eh, inkabru l-kompetenzi u l elementari u bażiċi tal-istudenti Ewropej. Umbat per eżempju hemm dawk li jagħmlu jaqgħu taħt il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni, taħriġ tul il-ħajja, jew is-seba' programm qafas għar-riċerka l-iżvilupp teknoloġiku. Dawn huma qatt ta' għanijiet li aħna qed naħdmu fuqhom waqt il-Presidenza Belġana u li żgur il-Presidenzi li ġejjin warajna eh, se jkomplu jaħdmu fuqhom fostom ovvjament il presidenza Ungeriża. Grazzi, se ngħaddu għall mistoqsija ta' Sur Higgins li fuq il-mira tal-Unjoni Ewropea tal-eliminazzjoni totali tal-mini fuq l-art. Madame la Présidente, chers collègues. Euh... President, kollegi, l-Unjoni Ewropea la taħdem għal bosta snin sabiex tikseb l-eliminazzjoni totali tal-APLs, il-mini ta' kontra l-personal. U għanda biex tnaqqas il-kwistjonijiet ta' umanitarji marbuta ma' dawn l-APLs. Minn Mejju tal-1995 permess ta' deċiżjoni 70 l-Unjoni Ewropea iddeċidiet li tiġġielet kontra l-użu tkattir tal-APLs madwar id-dinja. L-Unjoni Ewropea dak iż-żmien kienet l-ewwel attur li taġixxi fil-arena internazzjonali f'Novembru tal-1997 wara il-konvenzjoni wara il-konvenzjoni tal-użu l ħazna u l-kattir tal-mini. F'Settembru il-Kunsill adotta azzjoni komuni sabiex bekk niksbu l-eliminazzjoni totali tal-APLs rridu li konna sforz, sforz multidimensionali fiħdan l-Unjoni Ewropea sabiex bekk nappoġġaw l-eliminazzjoni totali tal-mini. Aħna komplejna nipromovu dawn l-anijiet bħala parti mill-strateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2003 u inna nappoġġaw l-universalizzazzjoni tal-konvenzjoni tal-armi. Aħna nixtiequ li jkun hemm għajnuna speċifika li tingħata lil dawk l-istati membri li huma parti minn din il-konvenzjoni, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam l-assistenza għal vitmi t tneħħija tal-dawn il-mini u anki l-ħażniet tal-mini. Din il-konvenzjoni rrit li kienem ħafna eh, vitmiz, dan numru tal-vitmiz set jonqos, madana kollu xorta wahdem hemm talba għall-assistenza xija effett dirett fuq il-ħajja tal-vitmi. Din da tapplika u għalek nappoġġaw l-pjantazzjoni mill-2010-2014 li ġi adattat f'Katakjena. Dan kien fl-2009 minn novembru sa' deċembru, minn 29 ta' novembru sa' l-4 ta' deċembru u lan huwa li rresqu dan il-pjantazzjoni li joffri assistenza l vitmi u dan jimxi jitfit mal-politika tal-Kunsill li ikonna appoċ speċjali li jenata fil-programmi ta' sħubija u anki fil-pjan tal-vicinat sabiex bekk namlu tajjeb għal din il-kwistjoni ta' tnaħħija tal-mini u assistenza u għawet nitkelmu dwar 1.8 biljuni li huwa nofs il-kontribut dinji f'dan il-qasam. Grazzi, Signora President. Nishtiq nirringrazzja l-President, l-Ministru għal tweġiba tiegħu fil-Konvenzjoni ta' Ottawa kena Eh, firmar fl-2008 għal tnaħħija tal-munizzjoni u issa għandna pjantazzjoni. Aħna mpenjajna 1.8 biljun euro biex ikun hemm proġetti ta' arfin sa l-2007. Iżda 1.5 biljuni biss intefqu minn din iċ-ċifra. U għalhekk il-mini għadhom jintużaw hija prattika barbarika lix 2000 persuna tmut kważi kull xar u issa rridu narfu li nitrataw din il kustjoni maler kemm jista' jkun. Grazzi President. Alors vous avez raison. Għadkom raġun. Infaqna biljun u nofs euro. elfejn persuna jitil fuħajjitom jew jindarbu kull xar l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel kollox waħedha naħseb illi diġa spiegajtilkom kemm aħna eh, inħossu eh, l-aspett uman ta' din il-problema imma sfortunatament ma tantx nistgħu nagħmlu iktar, ma tantx nistgħu nieħdu iktar deċiżjonijiet u eh, biss jekk aħna nagħmlu progress fid-diżarmament nistaw forsi navvanzaw. U aħna edin naħdmu f'dan ir-rigward eh, dwar proibizzjoni ta' mini ta' kontra l-personal. Uh, two further supplementary questions. Mela, mistoqsijiet supplementari, issa sur Kelly u sur Rubik u l-ewwel sur Rubik, jekk jogħġbu. Ja, thank you for... Grazzi, Signora President. President tal-Kunsill, il-mini fuq l-art nasib tkun problema kbira fil-ġejjeni qarib Iżda taħseb li huwa xira li jkollna il-programmi ta' riċerka tagħna stess biex inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn il-mini fuq l-art. Din hija mhux problema Ewropea iżda problema globali u tistgħu tbassru li tkun possibbli li niżguraw li l-istituzzjonijiet xirqa jagħmlu dawn il-programmi ta' riċerka? Uh, first, Mr. Higgins for raising this for Grazzi lill kollega tweġiba tiegħu u grazzi wkoll lill kunsill Naħseb li l-Unjoni Ewropea kienet proattiva ħafna fuq din is-sitwazzjoni ta' traġedja iżda nixtieq nistaqsi l-Kunsill. sodisfatti mill-mod kif il-ġnus maqudat jitrataw din il-kwistjoni u kif nistgħu nkollhom eh, kontribut iktar siwi bħal ma nagħmlu aħna. Grazzi. Jekk jogħġbok, Ministru meta tlest. Alors, les deux questions sont il-żewġ mistoqsijiet jikkomplementaw il-xorxin. Huwa veru li l-programmi kollha riċerka biex wieħed jisib il-minni ta' kontra l-personal, eh, ovvjament merħba bihom. Imma hemm bżonn li naħdmu id fit mal-ġnus maquda u rridu l-ewwel qabel kollox naqblu fil- eh, fl-entitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea, eh, skużawni tal-ġnus Magħquda ma dawk illi eh, jiffurmaw dawn l-entitajiet differenti għaliex hemm persuni li mhux bil-fors jaqblu mal eh, mezzi illi jridu jiġu investiti fil-tħejjija ta' dan it-tip ta' programm ta' riċerka. Thank you. Grazzi. Issa naddu għal mistoqsija li miss li ġeja messur Blinke viċute u hija fuq il-ħolqien ta' osservatorju tal-vjolenza kontra n-nisa. Madame la Presidente. Signora Presidente, eżis kollegi, il-ġlieda kontra il-violenza kontra n-nisa huwa għan komuni bejn li għandhom il-Parlament u il-Konsil Tnejn li aħna inna naħdmu fuq dan is-suġġett għal ħafna snin u f'ħafna kuntesti differenti. Infakkar kom ir-riżoluzzjoni illi intom adottajtu s-sena li għaddiet meta aħna iċċelebrajna l-10 anniversarju mir-riżoluzzjoni tal-ġnus Mauda li fil-waqfet il-ġurnata tal-25 ta' novembru bħala l-ġurnata internazzjonali kontra l-vjolenza kontra n-nisa il-Kommissjoni għandha toħroġ bi proposta għal politika komunitarja iktar immirata u iktar koerenti u li titlob li l-istati membri biex joħorġu, uh, joħolqu sistema koerenti għal ġabra ta' data u ta' informazzjoni f'dan ir-rigward kif jiftakru il-membri parlamentari f'Marzu li għadda il-Konsil talab il-Kommissjoni biex toħol bi strateġija Ewropea ġlieda kontra violenza fuq in-nisa li toħroq ukoll osservatorju Ewropej għal kontra violenza kontra n-nisa. Il-Kommissjoni bħalissa edha taħdem fuq strateġija ġdida, violenza fuq in-nisa, li se tikludi wkoll il-ħolqien ta' dan l-osservatorju imma li aħna zattament ma nafux x'tejkun fija din l-istrateġija l-istrateġija qed nistennewa fil-sena d-dieħla jiġifieri eh, probabbilment imbagħad se jkun hemm bżonn ta' proposta separata l ħolqien ta' dan l-osservatorju. Aħna nisaw biss nieħdu azzjoni wara li tkun ħarġet bi proposta il-Kommissjoni. Proposta bat ikun tkun eżaminata mill-Kunsill. Um, għalissa għadu kmini wis biex naraw x-definizjoni ta' nijiet għal dan l-osservatorju tal-violenza fuq in-nisa u laqas ma nafu meta se jibda jaħdem. Mrs. Blinkovic, you to please. Grazie Afna. Jeħtieġ l-inkomplu nisperaw illi dal-osservatorju se jinfetta xi darba u nkunu nistgħu niġbru id-dejta dwar il-vjolenza li ssir fuq in-nisa u nixtieq ċara punt wieħed biss ma taħsibx il data illi l-istati membri għandhom fidejhom huma biżejjed meta nistaw nippreparaw il-prioritajiet fil-ġlida kontra l-violenza kontra n-nisa. Ma naħsibx illi diġa huma definiti dawn id-data u għat jeżisti ċerti tipi ta' violenza kontra n-nisa f'din il-ħaġa. Għalhekk jiena naħseb illi ma deżbal dan Illum ma nistawx fil-fatt najdu illi ikonna dal-osservatorju li jkun ibbażat fuq dak l-istati għandhom l-istati membri internament preparat dwar dan bħala sistemi biex ikollhom il-ġbir tad-dejta dwar il-vjolenza u biex jiġġilduha. Dawk l-approċċi nazzjonali għadhom il-bidu u rridu naraw daqxiex se joħroġ mill-Kummissjoni bħala strateġija globali biex ikun armonizzat kollox fl-Stati membri kollha kemm huma fis-27 biex ikun hemm sistema valida biex iddaħlu flimkien dawn id-data biex ikollhom u jkoll strateġija komuni li tista' tagħti l front Issa eh, domanda supplementari Mr. Rubik. Grazzi ħafna. il-presidenza nixtieq nistaqsi illi għanna aġenziji li qed jitrattaw dawn l-affarijiet, pereżempju l-Aġenzija ta' Vienna, ma jkunx possibbli jekk nintolbu din l-Aġenzija biex tiffoka b'ċertu mod buktar attenzjoni fuq dan is-suġġett u biex tipprepara eh, dan is-suġġett ħalli ma nħolqux xi ħaġa ġdida, xi istituzzjoni ġdida Jiena kont naħseb li l-Aġenzija ta' Vienna għandha tkun pożizzjoni biex tagħmel din il-biċċa xogħol peress li għandha staff kwalifikat għal dan huwa s-sistema kif nistgħu nimxu dwarha di forsi. Jiena naturalment naqbel magħha dil-ħaġa illi nużaw aġenzija li teżisti milli nibdew aġenzija ġdida. hemm Bizzejiet aġenziji kif inni ħajja llum. lum U bla dubju ta' xejn nispera li meta niġu biex konna il-sistema tal-Kommissjoni b'tattika u nibladu dubju ta' xej jeħtieġ nużaw l-istrutturi diġa jeżistu bħal per eżempju di ta' Vienna. Għalek issa naddu għal mistoqsija li jmiss illi tiġi minn Sur Fernandez illi għandha xtaqsam il-bioskart. Grazie ħafna, Signora President, kollegi. Għanna konklużjoniet tal-Green Paper li għandu xaqsa mal-maniġġar tal bioscard fil-25 ta' ġunju ta' 2009 u fil-konklużjonijiet tagħha il-Konsil ġi mitlub biex jkompli segwi l-analisi li qed isiru biex jistudja daqsxejn il-proposta leġislattiva tal-Unjoni Ewropea dwar dan il-bioskart sal-2010, diġa edin fil-2010 ovvjament, u l-Kunsil talab il-Kommissjoni biex tħares mal miżuri preventivi dwar dan biex dawn il-miżuri jistaw ikonna eh, ġbir eh, selettiv tal-bioskart dwar il-kwalità fuq il-bazi tal-maneġjar integrat biex nistaw nkunu nafu minn fejn ġej dan iskart biex ikun hemm l-tekkjetjar tajjeb biex nkunu narfu tajjeb fejn jintuża u fil-11 ta' Ġunju tal-2010 il-Kunsil ħanota tal-proposti tal-Kummissjoni u f'dak li għandu x'jaqsam fal-fażi li jmiss biex nittrattaw il-bioskart fil-Unjoni Ewropea u il-Kummissjoni qalet illi kienet titkompli fuq dan ix-xogħol billi ddaħħal regolamenti tekniċi biex eh, jagħtu appoġġ eh, għal maniġġar tal-bioskart u biex jemendaw eh, dak li kien ħareġ fid-direttiva tal-2000 tal-1979 u biex il-presidenza attwali qed tipprepara konferenza dwar dan fuq il-bioskart dana se sksar fil-21 ta' settembru li għadda biex u kien qed jiddibatti il-komunikat tal-Kummissjoni u bħala riżultat ta' din konferenza ħana wassalna l-informazzjoni fil-14 ta' Ottubru reċentement ħafna. Grazzi ħafna Sur Fernandez. Grazzi ħafna Sur Ministru. Il-Parlament Ewropew adotta direttiva speċifika għal dak li għandu xaqsam mal bioskart biex inċeraw punt wieħed biex insimplifikaw ħafna u biex peress li kien hemm ċertu problemi legali aħna kon konsidraw li minflok din il-leġislazzjoni li hija f'testi differenti ta' liġi jeħtieġ li konna direttiva speċifika biex bekk nkunu nistgħu naqblu mal-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm kabbir, intelligenti u sostenibbli li jinkludi kollox biex bekk nkunu nistgħu noħolqu iktar xogħol favur l-ambjent. B'dan il-mod nistgħu niġġieldu kontra t-tibdil klimatiku permezz ta' kompost li jkun ta' kwalità għolja ħafna biex nistaw nejnu aħjar l-artijiet tagħna, l-ċuħ tar-raba tagħna u biex nejnu il-biodiversità. U qed nistaqsu daqsxejn għalhekk jekk il-Kunsill u jaqbiex ma dan bi xem direttiva speċifika dwar dan. Grazzi. Grazzi. Suppost 30 sekonda jekk ġobkom titkellmu mhux iktar minn hekk. Grazzi, Ministru issa. Iva, jiena sen nipprova nkun nitkellem fil-qosor kem jista' jkun biex dina domanda interessanti U l-Kummissjoni li għandha tipproponi direttiva speċifika. Il-Konsil jarraf il-komunikat dwar il-passi li jmiss għal dak li għandu xaqsam ma l manager tal-bioskart fil-Unjoni Ewropea, l-Komissjoni ma ħassemmix illi kienem xnuqqasijiet fil-leġislazzjoni partikolari li teżisti bħalissa, ma kienem ċerti proposti għal emendi fil-direttiva għal dak li għandu xaqsam ma dan il-bioskart u meta naslu għal konklużjonijiet tal-Kunsil tal-2009 e, ħareġ minn dan illi l-Istati membri ma kienux jaqblu jekkux neċessarju li jkun hemm direttiva speċifika dwar il-bioskart. U għalhekk ma nistax la ngħid li naqbel u naqas li ma naqbilx għaliex l-Istati membri għandhom veduti differenti dwar dan il-Kummissjoni taċċetta l-proposti tal-Kummissjoni biex taraw daqsxejn x'għandu jsir <clears throat> u hemm il-kwistjoni tal-bioskart li ovvjament li tkun koper il proposta Grazzi ħafna. Il-kommenti ma kienu indirizzati li lek naturalment biex għalħin tal-kli biex titkellem issa ngħaddu għal mistoqsija li miss mis-sinjura Mrs. McGinnis dwar il-possibilità ta' recessjonijiet fuq oħra. Is-sostenibilità tal-mira ta' 3%. Signora Presidente, Zis kollegi, Il-lan prinċipali tal-pat tal-istabilità u tkabbir jibqa li kunem stabilità fil-prezzijiet fl-Unjoni Ewropea u skont it-trattat l-Istati membri jiridu jkollhom politika nazzjonali koerenti ma dan il-pat tal-istabilità u tkabbir u mal-linji gwida tal-politika ekonomika. Il-Konsil ta' 7 ta' settembru ftijem fuq l-introduzzjoni mill-2011 ta' semestru Ewropew bil-ħsib illi kunem allinjament tal-prezentazzjoni tal-pat għall-istabilità u tkabbir u program ta' riforma sabiex nilħu koerenza ta' sorveljanza strutturali fuq livelli kollha ta' disciplina budgetarja, stabilità makroekonomika u tkabbir fil-baqt illi inżommu l-proċeduri individwali dan jippermetti illi hemm iktar koerenza fl-Unjoni Ewropea jwassal għal tisħiħ tal-disciplina budgetarja l-istabilità makroekonomika u tkabbir. Dan l-istess tħassib wassal l-Unjoni Ewropea fir rispett tal-kompetenzi skont it-trattat biex taħseb dwar miżuri sabiex uh, nipromuovu l-irkupru dejjem skont imma u fil-rispett ta' disciplina budgetarja l-istrateġija għal-2020 għal tkabbir intelligenti u sostenibli iwieġbu wkoll għal dawn l-sfidi l-orientazzjoni tal-politiki u l-introduzzjoni tal-riformi tal politiki u l introduzzjoni tal riformi fuq meta ta' żmien medja u twila jifavorixxu tkabbir u l-impik u li jiggarantixxu wkoll il-vjabilità tal-finanzi pubbliċi l-istrateġija tal-Ewropea l-2020 adottat fost l-anijiet ta' ħażida fl-impik titjib fil-riċerka innovazzjoni, fil-edukazzjoni u l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali inkluż il- tnaqqis fil-faqar, jiġifier m'hemm xejn ebda inkompatibilità bejn il-patt tal-istabilità u l-miżuri biex aħna naslu biex ikun hemm iktar tkabbir u impik. Thank you, Mrs. McGuinness. Grazie ħafna, Signor McGuinness. Grazzi għal tweġiba kont nistenna iktar dettal imma ningrazzjak l-istess. Il-partit li jina niforma parti minnu jgħati għat-tlieta fil 3% kif il-partiti kollha fl-Irlanda għalix li konna din il-mira u l-żmien fejn nistaw naslu għalija hija importanti ħafna għal interess personali, għall interess tal-pajis u koll interess tal-Unjoni Ewropea. Nishtiq nil-kota eh, ħabib ta' din il-kamra li jitkellem mod ċar ħafna dwar l-sfidi u koll fatti li nistaw namlu illi edin qoddimna f'dawn il-miri ek diffiċli illi għanna pajjiż li għandu kwalitajt kbar li nistgħu niksbu dawn l-anijiet dan huwa uġieħ imma jeħtieġ li nkunu nistgħu nimmaniġġaw dawn din dan uġieħ. Grazzi Ministru, jekk jogħġbok. Jiena inti qed issemmi l-problema tal-Irlanda jina nifhem u ovvjament il-koll nifmu l-problema li qed tiffaċċa l-Irlanda u t-tweġiba li jina nati għal mistoqsija preliminarja hija mistoqsija eh, eh, wiesa fuq mifruxa fuq 27 stat membru għax aħna rridu politiċi koerenti, politika l-irkupru u iva ċerti pajjiżi se jkollhom Eh, skont il eh, kemm għandhom djun, skont kemm għandhom deficit u minn meta bdiet il-kriżi se jkollhom eh, biċċa xogħol iktar ibsa minn oħrajn, jiġifieri l-Irlanda veru li għaddejja minn moment diffiċli u l-Ewropa tifhem dawn il-momenti diffiċli li għaddejjin minnhom, imma jiena naħseb illi ħafna pajjiżi se jkunu f'pożizzjoni illum jawada u naħseb illi hemm bżonn li nuru solidarjetà u safejn il-Kummissjoni eh, il proposta li għamlet fuq il-governanza ekonomika dejjem hemm espress tħassib illi ma nħallux mal-ġemp wieħed mill jew ieħor mill-pajjiżi naftafu xamlet l-Europa biex tubi solidarieta mal-Greċja, ma nistawx nqablu l-pozizjoni ta' żewġ pajjiżi, imma ara ma taħsbux illi l-Europa x'se twarrab jew se tħalli mal ġem xi wieħed mis-27 stati membri. Grazzi Ministru, kelli talbiet għal mistoqsijiet supplementari imma jeħtieġ li nażel u nikkonsidra dawk li diġà tkellmu u l-bilanċ politiku għalhekk se nieħu mistoqsija Eh, supplementari Mr. Crowley l-ewwel. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq ningrazzja l-President il-Presidenza għal risposti li ta' żewġ punti fil-qosor ħafna. L-ewwel net, meta qed niddiskutu id-deficit ta' 3% jider li hemm eh, sistemi differenti ta' accounting fi stati membri u skont il kriteri differenti u t-tini rigward l-infurzar xi flessibilità teżisti mħabba fil-kriżi attwali li teżisti fil-fost il-pajizi eh, kollha membri biex nistaw ikonna ċertu eh, possibilità ta' żbalji f'dan il-marġni ta' 3%. Is-sur Paplittolla. Grazzi, Ministru. Il konklużjoni u ta' strategija tal kunsill dwar l-2020 u ovvjament huwa messaġġ illi jipprova jkun ottimistiku u meta nadottaw il-budget illum u nħarsu lejn l-anijiet tal-2020 għall-innovazzjoni u l-enerġija e, għamilna dak li stajna, mill-aħjar li stajna, jekk inħarsu lejn il-noqas ta' bilanċ li teżisti bejn il naħta fuq u naħta isfel tal-Unjoni Ewropea. U kol, jekk kienħarsu lejn dikjerazzjonijiet li jisiru f'dak li għandu xaqsam mal-grupp tal-Euro fuq dan is-suġġett u wkoll il-Ġermanja u jekk inħarsu mbagħad lejn is-sitwazzjoni fil-Greċja minn naħa l-oħra, jidher illi fl-opinjoni tiegħi f'ċerti pajjiżi hemm min jist ta' jishtiqiħu vantaġġ ta' dan. Allora xi sforzi jistgħu kontu biex innaqsu dal izbilanċ bejn innaħat ta' fuq u n tal europa Grazzi, Ministru. Sewċ mistoqsijiet, żewġ tweġibiet. Għallewel mistoqsija Iva sissa sal għadhom għatem differenzi fil-regoli tal- zama tal-kodba għaddejja bħalissa għaddej proċess ta' armonizzazzjoni f'dawn l-standards għalli aħna rridu kunu onesti mal-ekonomija ta' 27 stat membru rridu nibbażaw ruħna fuq l-istess metodu ta' kalkoli ġifiri l-armonizzazzjoni bdiet u qed titkompla dwar flessibilità fir rigward tal-mira ta' 3% intom tafu li il-flessibilità eh, eh, mitħla taħħa sew issa fl-2009, fl-2010, se nibqgħu mitħla taħħa fl-2011, 2012 sabiex eh, l-istati membri kollom iċ-ċans illi jidħlu f'din il-loġika budgetarja xirqa li xekk aħna rridu nkunu inflessibli b'din il-mira ta' 3% ħadd minna mu se ħaqa Mhux il-każ l-istituzzjonijiet Ewropej femu illi minħabba l-kriżi illi inħallu eh, iż-żmien li l-istati membri jsibu din l-istabilità budgetarja, jsibu dan il-bilanċ eh, minn issa sal-2013. Issa dwar l-isbilanċ u differenzi bejn it-tramuntana u nofsinhar. Issa jekk ikun bejn eh, naħa ta' fuq tal-Ewropa naħa tisfel bejn stati membri li huma eh, kapitalizzati mejuna biex jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom, l-produttività tagħhom, l-impik u oħrajn illi għamlu inqas xogħol f'dan ir-rigward L-Unjoni Ewropea irrid trid ħares din il-koeżjoni u l-fondi disponibbli fil budget Ewropew dak li huma fondi ta' koeżjoni li huwa l-ewwel titlu fil budget tal-Unjoni Ewropea irridu isservu propju biex innaqsu dawn id-divergenzi, dawn id-differenzi bejn il-pajjiżi tal-Tramontana u dawk ta' nofsinhar Ma naħsibx li dawn huma l-uniċi eh, differenzi u zbilanċi li jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa ngħaddu għal-mistoqsija tas-Sinjura Tikkaw illi se tkun l-aħħar waħda nimmaġina għal dak li għandu xaqsam mal miżuri previsti mill-Konsil għal promozzjoni tal-Moviment Liberu tal-ħaddima bejn l-Stati membri. Allora, Signori, il-Konsil irrit ifakkar illi il-Moviment Liberu tal-ħaddiema huwa wieħed mill-libertajiet fondamentali provdut mill-trattat li għat id-dritt li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu jgħixu fi stati membri oħrajn jekk ikun hemm restrizzjonijiet eh, għall-issa allura jiddependi minn kull stat membru li jkomplu eh, japplikaw dan restrizzjonijiet biex jaraw xi reperkussjonijiet qed ikun hemm fuq is triq tax-xogħol tagħhom li ddeċiedu illi iżommu dawn ir-restrizzjonijiet jew illi eh, inaħħuhom qabel l-April tal-2011 għal dawk il-pajjiżi li daħlu fl-2004 u Deċembru 2013 għal dawk il-pajjiżi li daħlu fl-2007 din ikomplu jħadmu dan ir-restrizzjonijiet għal dispożizzjoni transitorju għal trattat ta' adeżjoni biex inneħħuhom fir-raba fażi tal-perjodu ta' transizzjoni jekk ma nistawx ma jistawx jippruvaw eh, illi s-swieq tal-impjeg tagħhom ibatu jekk jagħmlu hekk issa mill-Mejju tal-2009 meta Danimarka ta' ċess liberu għas-suq tal-xogħol tagħha il-miżuri transitorji tal-Istati applikati mill-Istati membri ma nbidlux. Il-maġġoranza tal-Istati membri qegħdin jagħtu aċċess liberu għal ħaddiema minn Stati membri oħrajn illi daħlu wara l-ewwel Mejju tal-2004 għaxar Stati membri qegħdin għadhom japplikaw ċertu restrizzjonijiet il-Kunsill saħħa illi kriżi ekonomika u finanzjarja m'għandix tintuża bħala skuża biex eh, Eh, jinżammu dawn l-istruzzjonijiet u eh, talab l-istati membri biex joħol u strategiji odot eh, għalihom li permettulhom jifmu x'inhuma l-ostakli għal mobilità ġeografika u professjonali tal-ħaddiema u li kontribwix effettivament biex jeliminaw l-ostakoli eżistenti bħalissa skont it-trattat. Thank you. I'm going to take Mrs. Tickau and the additional... Signora Tikaw, mbagħad il-Sur Papa Nikolaw. L-ewwel is-Sur Signora Tikaw. Grazzi President, Ministru, grazzi għat-tweġiba. U jiena nħeġġek u nħeġġeġ il-Kunsill sabiex tħeġġu lil dawk l-istati membri biex neħqu l-xkil fuq il-moviment ħieles tal-ħaddiema, speċjalment ir-Rumanija u l-Bulgarija nixtieq nitkellem dwar il-fatt li jkun hemm opportunitajiet indaqs fuq is-suq tax-xogħol irid isir għal ħaddiema kollha mill-istati membri kollha. U din hija importanti ħafna sabiex inħarsu l-ħaddiema fil-pajjiżi tad-destinazzjoni. U għalhekk rridu nistaqsu lill-istati membri biex ineħħu dan l-ixkil fil-moviment ħieles tal-ħaddiema. Grazzi, Signora President, grazzi tal-li tajtni l-kelma darboħra. Ministru, Smajna dwar il-problemi marbuta mal-mobilità iżda fl-istess ħin l-Ewropa ttieħu inizjattivi sabiex tħeġġeġ il-mobilità f'dan iż-żmien tan diffiċli. Għal bosta ċittadini Ewropej din hija għażla, speċjalment taż-żgħażagħ. lejn l-aħħar tal-2007 kellna l-mobilità għal ħaddiema issa l-2010 Imbagħad għandna l-programm Leonardo da Vinci fir rigward il-mobilità tal-ħaddiema u nittamaw li jkun hemm proposti ġodda fuq dan is-suġġett. Ħajkun hemm proposti mela ħanniħu il-mistoqsija supplementari missur missinjura Sinclair. Grazzi fil-qosor xinu ma l-passi li qed jieħu l-Kunsill fir-rigward il-mobilità tal-ħaddiema fir-rigward pereżempju r-rifuġġati li qed jidħlu fih l-Unjoni Ewropea jiksbu dokumenti mbagħad jiċċaqalu f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea u anke s-salvgwardji taħt l-Konvenzjoni tal-1951. X'passi qed jieħu l-Kunsill fuq dan ir-rigward? Grazzi, Ministru. Jekk jogħġbok it domandi jekk tista' tweġibhom. Alors, vous... Najdilkom li il-movement liberu tal-ħaddima hija priorità l konsil qed namlu minn kollox biex infemu l istati membri li għadhom qegħdin ħadmu ċertu restrizzjonijiet biex janalizzaw, jeżaminaw eh, din il-fażi transitorja li eh, għat għandhom dawn il-restrizzjonijiet u jaraw kif jistaw eh, inaħuħom dawn il-restrizzjonijiet, najdilkom u koll biex nriġa pal mill-mistoqsijiet, illi dan il-movement liberu tal-ħaddi ma hija priorità tal-Konsil veru imman anke tal-Presidenza b'mod partikolari għaliex fil-programm tal-ħidma tal-18 il-xar ta' trio presidenzjali tal-Kunsil, Spanja, l-Belġu u l-Ungerija, illi dawn it-tlet presidenzi se jaħdmu u qegħdin jaħdmu biex eżaminaw is-suq wahdini billi eh, jaħdmu iktar biex iżviluppaw l-erba libertajiet. Ġifir il-program tagħna jsemmi b'mod speċifiku l-possibilità li ikun eżaminat dan il-perjodu ta' tranzizzjoni li jillimita il-moviment liberu tal-ħaddiema bejn l-istati membri dawn il-restrizzjonijiet transitorji huma inkompatibbli mal-moviment ħieles tal-ħaddiema jiena ma nistax ngħid għaliex ir-restrizzjonijiet il-restrizzjonijiet transitorji huma uh, miktubin fit-trattati ta' ta' sħubija ġifiri li l-in minn eh, min l-appelli li nistaw namlu ma l-istati membri li għedin japplikaw restrizzjonijiet biex ħarsu s-swiq ta' xol taħħom biex iżommu jew inneħħu dawn il-restrizzjonijiet qabel tmim dan il-periodu ta' tranzizjoni f'April u Deċembru tal-2013. Eh, mistoqsijiet li ma ġewx imwieġba għax ma kienx hemm biżejjed ħin jiġu imwieġba bil-miktub għandi ħaġa waħda xngħidilkom qabel ma nagħlqu eh, seduta jiena irċivejt talba għal ħatra ta' Sur Enrique Guerra Salon għal Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali biex jieħu post Sur Ramon Atonda. U xaħat ixtieq jikkummenta dwar dan, jidher li dan mhux il-każ, mela din il-ħatra issa hija approvata.